Ivanova ġibiex ġidda kontra l fuq in-nisa. Jekk jogħġbu. <coughs> Dear President, Sur President, Signora Kommissarju, Aziz kollegi. L-ewwel netina nixtieq nirringrazzja l shadows il-lobby tan-nisa Ewropej, Victim Support Europe u Added Value Assessment għal kontribut tagħhom. Il-violenza fuq in-nisa huwa ksur ta' drittijiet tal-bniedem għabbażi ta' diskriminazzjoni fost is-sessi huwa ostaklu għas sem sħiħ tan-nisa fil-ħajja soċjali, ekonomika, politika u ekonomika. Skont l-evalwazzjoni madwar 20-25% tan-nisa fl-Ewropa għaddew minn atti ta' violenza fizika darba matul ħajjithom u aktar minn 10% sofrew violenza sessuali. Da' 45% ta' nisa għaddew minn xi forma ta' violenza 12 sa 15% ta' nisa fl-Ewropa huma vittmi ta' violenza domestika u bosta nisa jmutu fl-Unjoni Ewropea. għanna 228 miljon euro fis sena 24 biljun f'telf ta' tħul ekonomiku u bosta biljuni oħra fil-tbatija. Dan huwa din hija l-ispiża tal-vjolenza. Kien hemm bosta appelli mill-Parlament sabiex ikun hemm strateġija fl-Unjoni Ewropea li tinkludi leġiżlazzjoni sabiex niġġieldu violenza fuq in-nisa illu fl-Unjoni Ewropea la hemm mat leġislattiv li stabbilixxi miżuri sabiex nippromovu nazzjonijiet fl-istati membri u lanqas strateġija komprensiva sabiex tiġi miġġilda l violenza fuq in-nisa l-eżiti u l-livelli ta' protezzjoni tan-nisa u l-tfajliet fit-28 stat membru ivarjaw. Il-vjolenza fuq in-nisa għandha dimensjoni transkonfinali u rridu nindirizzawha fuq livell Ewropew. Ir-rapport fih rezoluzzjoni illi tistabilixxi proposti fl-annes l-annes bażi ta' artiklu 84 fit-trattat jipprevedi l-iskambju tal-aħjar prassi l-informazzjoni u taħriġ tal-uffiċjali. Ir-rapport juża klawżola skont trattat 83 wieħed ta' trattat sabiex inżidu l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru fir-reati transkonfinali tlabna l-Kummissjoni sabiex sal-aħħar tal-2014 tressaq proposta għallat li tistabilixxi miżuri sabiex jiġu appoġġati l-azzjonijiet fl-Istati membri fil-qasam tal-violenza fuq in-nisa. Jinsistu wkoll fuq il-ħtieġa ta' sistema koerenti għal ġabra ta' statistika dwar il-violenza, pjan ġdid ta' azzjoni dwar l-FGM, nindirizzaw bosta kwestjonijiet bħal prevenzjoni. L-annes iħeġġeġ l-Istati membri li għadu mamlux dan sabiex jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar referenza fuq in-nisa u nħedġu l-Kommissjoni sabiex niedi il-proċess għal adeżjoni tal-Unjoni Ewropea fl-istess istrument. Irridu jiġu adottati l-ewwel passi wkoll sabiex ikun Osservatorju Ewropew dwar il-violenza fuq in-nisa ikun hemm istituti bħal Istitut Ewropew għall-ugwaljanza fost is-sessi. Il-Kummissjoni fis-snin li ġejjin għandha tipprova twaqqaf il-vjolenza fuq in-nisa u tqajjem kuxjenza fost iċ-ċittadini l-Unjoni Ewropea għandha ssir l-attur ewlien internazzjonali sabiex jiġi tiġi evitata tal-vjolenza bażi tal-sess u rridu niżguraw illi ħajja mnar vjolenza tkun realtà n-nisa kollha fl-Unjoni Ewropea nittamaw illi għada ikonna maġġoranza kbira sabiex tiġi appoġġata din il-proposta fuq fu inizjattiva propja u nitolbu l kummissjoni sabiex turi impenn serju għal dan ir-rapport. Grazzi tassew. Pavanova. Grazzi ħafna, signora Pavanova, issa għanna il-proċedura tal-catch the eye. U fil-fatt għanna iktar nies mill-li għanna nistaw naċċettaw li jixtiqu jitkellmu għanna biss ħames minuti, iżda minħabba illi il-ħin aħna nistaw nibdew bis-Sinjur Angelilli. President. Grazie President. Għal-bosta snin dejjem edin naraw l-istess ċifri l-istess statistika fl-Ewropa mara minn kun erba s-sofri atti ta' violenza matul ħajjita u aktar minn 10% fil-mija sofri l-violenza sessuali. Iġlida kontra l-violenza fuq in-nisa trid issir priorità ta' vera fl-Ewropa fl-aħħar. Lan tagħna irid ikun tolleranza zero, xejn tolleranza, nitolbu direttiva l-ewwel qabel kollox. Ħalli, għaliex il-violenza fuq in-nisa huwa reat gravi direttiva hija meħtieġa sabiex jiġu stabiliti standards serji validi fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea imbagħad pjantazzjoni sod b'saħħtu sabiex nagħtu informazzjoni u jkollna prevenzjoni fir-rigward tal-violenza fuq in-nisa grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Angelilli. Grazie ħafna lis-Sinjur Angelilli, Sessur Boza. Zahvaljujem Grazie president. Personalment jina naqbel illi ħaġa inkredibli illi mem lebda strateġija dwar il-violenza fuq in-nisa fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Waħda minn erba' nisa tkun vittma tal-violenza u 10% kienu vittmi ta' violenza sessuali, ma dana kollu mannix sistema effettiva sabiex niproteġuhom. Lanqas għanna metodoloġija viabli ta' statistika fuq livell Ewropew 1.8% tal-GDP huwa allokat għall ispejjeż ta' starijiet marbuta mal-violenza fuq in-nisa imma it-trawmi fiżiċi u psikoloġiċi ma nistawx għom f'ċifri, eżis kollegi, u għadmir tagħna li nipproteġu aktar minn nofs il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Urdu nfakru l kummissjoni sabiex tagħmel dak li hija suppost tagħmel. Grazzi ħafna Sassur Bilbao Grazie Presidente. Annualmente Grazie President. Aktar minn 3000 mara fis-sena tmut minħabba l-violenza bbażata fuq is-sess. Dinja ċifri, ċifra tal-waħx imma hija l-verità. L-istatistika laqas teżisti f'ħafna stati membri għaliex il-violenza bażi tas sess hija ħaġa domestika, privata. Kif nistgħu niġġieldu dan irdu qafas Ewropew illi jurina id-dimensjoni ta' din il-problema għaliex dan huwa ksur ta' drittijiet fundamentali tagħna irdu strateġija Ewropea bbażata Fuq il-kura tal-vitmi, irridu kol nirrapportaw dawn ir-reati u naħdmu fuq il-prevenzjoni. Il-violenza bazata fuq is-sess twassal għal dannu kbir u rridu neqirduha ma biex nagħmlu dan għandna bżonn tal-valuri, l-edukazzjoni. Dawn huma ewlenin jekk aħna rridu ngħixu flimkien naħdmu flimkien u niżguraw rispett għal kull mara fl-Ewropa, grazzi. Grazzi ħafna saj Mrs. Nira Tomasic kao žena i bivša dugogodišnja policijska službenica posebno sam zainteresirana za rješenje ovog problema te dajem otvorenu podršku borbi protiv nasilja nad jiena interessata b'mod partikolari f'din il-kwistjoni bħala eh, mara wkoll ex uffiċjal tal-pulizija jiena nappoġġja riżoluzzjoni L-iktar fil-rigward tal-trawim ta' arfin ta' kuxjenza dwar din il-problema jina nemmen illi dawn il-kampanji għandhom ikunu parti integrata mis sistema tal-edukazzjoni u kol mill-spazju pubbliku fl-Unjoni Ewropea. Matul il-karriera tiegħi bħala pulizija jiena wkoll ħdimt ma' vittmi ta' violenza nisa u naf kemm hu diffiċli illi niġġieldu din il-problema. Ma nafx jekk eh, nżidu l-leġislazzjoni u x'sernejnu ngħinu lil nfusna irridu niġildu l-violenza fit-toro fost in-nies u mhux fil-kuruturi ta' Brussell din id-deċiżjoni irridu neħduha fil-livelli lokali irridu naħdmu jitfit mal-livelli lokali u l-kompetenzi tal-Istati membri u aktar oljien u dan ir-rigward aktar oljien mill-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Kolegin Basescu. Signor Basescu, kiex. Porta mult, domnule președinte, în România Grazie, president. Fil-Romania in-nisa jammontaw għal 83% tal-violenza domestika u kull 30 sekonda f'pajjiżi mara tisfa' vittma ta' violenza domestika. Violenza kontra n-nisa hija realtà xejn sabiħa tal-waħx u l-abbuż bħal dan qed jiżdied il-Gvern Soċjalista tar-Rumanija pospona minn l-ebda ġustifikazzjoni l firmar u ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. il komissjoni u l-Istati membri għandhom jibatu messaġġ ċar m'hemmx tolleranza għal violenza fuq in-nisa. F'ħafna każijiet l-aġir ikun ir-riżultat tal-edukazzjoni Jiena irrit illi ma ninjorawx aspett importanti. It-tfal tal-lum u ma l-adulti ta' għada u ma ser iġibu jruhom e kif ġew, e kif ikunu ġew edukati fil-u malma fil-familja tagħhom. Issa sabiex intemmu l-onorevoli Lubċova. Signora Lubčova, President, kollegi, Sinjora Komissarju, il-Parlament Ewropew mod ta' sekwit jagħmel reviżjoni tal-rapporti dwar il-vjolenza fuq in-nisa. Iżda il-vjolenza fuq in-nisa naraw li espressjoni tal-aġir illi iwassal għal l-inugwaljanza iwassal għal dbatija mhux biss għal vitmi immanka il-familji. U minn wettaq dawn ir-reati ma jkunx ikkastigat in-nisa jeħtieġu mhux biss appoġġ legali imma għajnuna ta' saħħa, għajnuna psikoloġika u appoġġi differenti sabiex jelbu il-konsegwenzi, il-trauma. In-nisa u tfal illi jisfaw vitmi jeħtiġilhom ħafna sforzi sabiex ikun hemm monitoraġġ u jiġu evitati dawn il-każijiet. Aħna neħtieġu regolament Ewropew dwar din il-kwistjoni u wkoll irridu nibatu ħafna tarif u kampanji u nagħmlu kampanji ta' edukazzjoni. Grazzi, Onorevoli Lub Ġefa, jiena mill-bidunet tilkom illi ma nistax ngħaddi l-mikrofonu lil kulħadd irridu nqisu jekk il-kollegi tkellmux fid-dibattitu aktar kmieni jew inkella matul il-proċedura tiegħi, u għalhekk issa intemmu din id-diskussjoni bil-Kummissarju Eva, Grazzi President. Kuljum in-nisa u tfajliet jiġu umiljati msawta, abbużati sesswalment, maqtula għaliex huma nisa' għaliex huma bniet tfajliet. Dan jiġri fl-istati membri tagħna jiġri madwar id-dinja. Għandu effett mhux biss fuq in-nisa illi jisfaw vitmi imma dan huwa pis kbir fuq is-soċjetà kollha kemmi xi ħaġa mhux aċċettabbli. Jiena nixtieq nifraħ lis sinjura Parvanova u nirringrazzja għar-rapport tagħha. Nixtieq inrotħajr għall-impenn tagħha kontinu sabiex tintem il-violenza fuq in-nisa u sabiex titlob u għaliex qed titlob il-Kummissjoni sabiex taġixxi b'ambizzjoni. Aħna fil-Kummissjoni u rejna illi aħna impenjati sabiex nużaw bisħiħ il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u nappoġġaw lill istati membri fil-ġlieda fl-evitar tal-kull tip ta' violenza fuq in-nisa fl-Unjoni Ewropea kif ukoll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 ta' violenza bażi ta' sess. Dan il-qafas b'saħħtu qafas leġislattiv jinsab fis-seħħ u issa l-Kummissjoni qed tagħmel monitoraġġ u tagħti linji gwida lill-Istati membri fl-applikazzjoni ta' dan il-qafas fuq livell nazzjonali. F'dan ir-rigward strument ieħor leġislattiv kif suġġerit mill-Parlament għal miżuri preventivi dwar il-violenza fuq in-nisa jeħtieġlu analiżi bir-reqqa dwar kif jidħol f'dak li qed nagħmlu palissa u kif jidħol fil-firda tar-responsabiltajiet fil-qasma ta' responsabiltajiet bejn l-Istati membri l-Kommissjoni artikolu 84 ta' Trattat ta' Lisbona fih restrizzjonijiet ċari għall-Unjoni Ewropea fl-armonizzazzjoni tal-liġi kriminali Ewropea fil-kuntest tal-prevenzjoni ta' reati. Inizjattiva bħal din u l-valur miżjut tagħha trid tiġi analizzata bir-reqqa wkoll mill-Kummissjoni għaliex aħna Diġa żviluppajna sensiela ta' azzjonijiet ta' prevenzjoni pal attivitajiet ta' trawim ta' kuxjenza, skambju tal-aħjar prassi u proġetti, fondi fuq livelli lokali. Attivitajiet biex tiġi evitata tal-vjolenza fuq in-nisa iżda, Sinjora Parvanova jiena naqbel miegħek. Irridu ntejbu l-arfin u l-ġabra ta' dejta dwar il-vjolenza fuq in-nisa u dan l-arfin nibdluh f'azzjonijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea u kol fl-Istati membri. Fil-Kummissjoni aħna ħadna sem attiv ħafna fil-ħidma tal-Eurostat, l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza fost istessi sabiex intejbu id-data Ewropea u ikonna ġabra affidabli ta' data biex dan isir hemm ta' kooperazzjoni min-naħa tal-Istati Membri. Tista' seraħ fuq il-Kummissjoni sabiex tkompli tappoġġa l-iskambji tal-aħjar prassi u tagħti fondi l-aġenziji u n-netwerks li qed jaħdmu f'dan il-settur. Kif tafu l-Kummissjoni dan l-aħħar adottat komunikazzjoni dwar l erda tal-FGM, il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili u hija impenjata sabiex tagħmel rapporti annwali u sitta ta' frar huwa l-jum internazzjonali ta' tolleranza zero fir-rigward tal-FGM dwar l adezjoni tal-Kunsill fil-Konvenzjoni kontra il-violenza fuq in-nisa aħna qegħdin neżaminaw l-implikazzjonijiet legali u ta' politika dwar adeżjoni possibbli tal-Unjoni Ewropea fil-konvenzjoni. Iżda l-iktar ħaġa importanti rridu nibqgħu nappellaw lill istati membri ħalli jiffirmaw jirratifikaw il-konvenzjoni sal-lum erba' snin, kważi erba' snin wara li din il-konvenzjoni ġiet maqbula 20 stat membru iffirmawa imma tlieta biss irratifikawa l-Awstrija, l-Italja u l-Portugal għalek l dawk fosna illi la huma mill-Awstrija la huma mill-Italja u laqqas huma Portugiżi Nixtieq ngħidilkom irridu naħdmu bla qiegħda mal-mezzi tax-xandir, mal-parlamenti nazzjonali, mal-gvernijiet nazzjonali u nistaqsu għaliex dawn l-istati membri ma rratifikawx l-ewwel strument internazzjonali vinkolanti legalment dwar il-vjolenza fuq in-nisa minn xiex qed jibżaw. Is-sistema legali fl-istati membri tagħna qed taħdem iva jew le. Jekk qed taħdem mela allura l-ebda stat membru mandu għalfejn jibża milli ratifika il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa. Nittama li nara progress mill-aktar fis possibbli nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi il-Kummissjoni ser tuża besħieħ il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea sabiex tappoġġa lill istati membri f'dan ir-rigward. Maħniex nitkellmu dwar ideoloġija imma dwar id-drittijiet tan-nisa li għandhom jiġu mħarsa kontra il-vjolenza. U minn dan tibbenefika is-soċjetà kollha kemm grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Georgieva. Grazie ħafna mis signora Gorgieva għada jisir il-votazzjoni bekk nagħlaq dan il-punt fuq l-aġenda sajmis il-reprezentazzjoni tal-rapport ta' Signora Hannibal dwar l-isfruttament sessuali prostituzzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. Jekk jogħġbok, Sinjura Porter. Thank you, President. Grazie ħafna, President. Grazie kollegi. U grazie li shadow rapporteurs u l